nishtiq nistedinkom biex podġ bil-qeda. Meine Damen und Herren, es wäre eine große Ehre, den Präsidenten der Republik... Signori, huwa unur kbir li nilqa fostna il-President tar-Repubblika tal-Irlanda, Sur Higgins, nilqak għawek fostna fil-Parlament Ewropew, Sir Higgins. kollegi Sur Higgins se jindirizzan l mistaqbel ma tiħil kelma huwa ta' pjaċir bir għalija li nilqa il-duka tal-Lussemburgu u l-marati jowem hemm fuq fil-gallerija nixtieq nilqa' kawek fostna grazzi. Jiena wkoll qed nieħu pjaċir nara li ħdejhom fil-gallerija hemm il-mara ta' Sur Higgins ukoll, Signora Higgins, nilqakawek fostna wkoll. koll. nixtieq nagħti l kelma lill-President tar Repubblika tal iranda Sur Higgins, grazzi ħafna. President, membri tal-Parlament Ewropew, Kommissarju Quinn, nishtiq u bi pjaċir kbir nir-ingrazzjakom għall opportunità li nitkellem għawek din l-Assembleja jallum fejn rappresentanzi ta' ċittadini li huma eletti demokratikament u direttament mis-27 issa 28 stat membru huma preżenti. Il-Komissarju, nishtiq nir-ringrazzja aktar li tajt l-opportunità illi nindarazza din l-Assemblea illi taqat flimkien dawk ir rappresentanzi eletti demokratikament ta' 27 stat membri li jissa jsiru 28 tal-Unjoni Ewropea. Nindirizza għawek għaz bħala President tal-Irlanda il-gżira li dejjem kellet konnessa ma' kwistjonijiet Ewropej kantre pajis li dejjem ħares lilin lej persuni li għandhom konnessjoni valida kull-ulturi tal-Europa fid-diversità mill-antik net. Nazzjon illi tat valur l vokazzjoni Ewropea matul kull seklu sal-lum meta l-Irlanda l-lum qed iżżomm għandha l-presidenza tal-Kunsil tal-Ministri fl-40 sena ta' skubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Fil-konnessjonijiet keltiċi tagħna fil-konnessjonijiet kontinwi mal-Europa jew fil-appoċ konsistenti tal-Unjoni Ewropea, aħna Irlandiżi dejjem konna Ewropej fil-kuxxenza fl-impenn tagħna. L-impenn dejjem kellha eżistenza fl-imħuħ Irlandiżi. Fil-lingwa tagħna l-istejjer tal-Ewropa dejjem sabu postom u anke ċertu reċti tagħna jagħmlu użu ta' sorsi klassiċi tal-mitoloġija griga u rumana fil-skejjel galliki illi kienu ta' preċedent għall-użu tal-lingwa Ingliża tagħna. Il-lingwa Irlandiża dejjem kienet influenzata mill-mitoloġija Ewropea, partikolarment il-mitoloġija tal-Bahar u tal-Eżilju fostom l-Odissea ta' Omeru. Fil-litteratura in-nies Ewropej dejjem kellhom sens ta' rispett ta' dak li hu diversità kulturali ħafna drabi titqassam ħafna ma' korp ta' mitoloġija. Ma dana kollu fl-imħuħ tal-ispirtu tal-Irlanda aħna provajna nagħmlu dan il-kontribut. F'Lulju 1950 John A. Costello li kien il-President tal-Irlanda u li kien fondatur tal-Amnesty International McBride mar Luxer Leban biex uffiċjalment jiċċelebra l-1400 anniversarju ta' twelid ta' wieħed mill-iktar eh, għaddisin Ewropej, Columbanus. Columbanus li flimkien ma' Saint Gall u oħrajn stabilixxa ċentru ta' talim, manuskritti u monasteri komunitajiet fl-Ewropa kollha fej mit Kolombos ukoll. Huwa fil spiritu ta' ċittadinanza kif jista' jkun fuq livell Ewropew, kif jista' jkun ta' motivazzjoni għall Ewropej illi jixtiequ jagħtu iż-żewġ kelmiet Unjoni Ewropea sens, sens ta' kompletezza li fejn dwar dan nixtieq nitkellem illum bħala s-sena Ewropea ta' ċittadini Ewropej. Kelma oħra dwar dik il-laqa tal-1950 l-agenda kienet mux daqstant publika, kienet iddikjarata. About that meeting. Dwar dik il-laqa tal-1950 kif għattilkom il-leġenda taħħa ma kienieċ waħda publika kienet laqat għal raġunijiet ekklesjastiċi. Wara n-nunzju papali Monsignor Rankalli li bat kellu jisir il-Papa Giovanni 23 kien prezenti kif ukoll l-isqof ta' Bobbio. Iżwa nafu mix-xogħol ta' Sorbon mar ta' Margi Marie Dubois lingwista, filosofu u leksikografu illi il-laqa kienet organizzata biex tifaċilita laqa ta' Robert Schumann ma' dawk li għandhom l-istess ideat minn numru ta' pajjiżi Ewropew biex jisimaw l-idea tiegħu għall-laqda tal-pajjiżi Ewropej. Schumann kien jaf dwar l-isforzi tal-Irlanda u offra l-opinjoni illi Kolumbamus għandu jkun il-patrun ta' dawk kollha illi jixtiequ jibnu Ewropa maquda dik il-laqa u l-oħrajn assistiti minn persuni bħal ġammone kienu edini wieġbu għal effetti avvenimenti daqstant gravi iżda wieħed m'għandux jinsa illi matul dik il-laqa huma rrikonoxxu il-valur u ħadu mill-filosofija l-istinti morali u l-impulsi ġenerali tal-ħsibijiet Ewropej waqt li fit-show mhux biss illi jissostitwixxu il-gwerra bil-paċi, iżda illi jibnu l-viżjoni tan-nies Ewropej illi jaħdmu flimkien mod inklusiv. Ma kienx kostruzzjoni astratta, kien proposta prattika maħduma mill-moħħ iżda imħadma mill-qalb u għadet l-ekonomiji u l-etika fl-aspirazzjonijiet tagħha. Madana kollu l-ispirazzjonijiet u l-kisbiet tal-fondaturi tal-Unjoni Ewropea aħna u hekk dawn l-affarijiet ma jistgħux jittieħdu hekk kif huma l il-ġurnata ċittadini fl-Ewropa huma medda lejn tendenza ta' nuqqas ta' armonija telf ta' koezjoni soċjali, r razzizmu u d-deficit ta' responsabilità demokratika fit teħid ta' deċiżjonijiet dawn it-teddidiet huma qegħdin huma preżenti fl-Ewropa, f'Ewropa illi staqet illi l-iktar taqqat u l-iktar kollha bħala l-innu nazzjonali taħħa Ode tuġoj fil-qafas mużikali ta' Ludwig van Beethoven fid-disa sinfonija. Il-parlamenti għandhom ikomplu fl-importanza tagħhom. Kien hemm sekli ta' sforzijiet ta' sforzi fost ċittadini Ewropej illi jkollhom il-vot tagħhom. ċittadini parlament, ċittadini tal-parlament qegħdin ifittxu responsabilità għal alternattivi. Jekk il-parlamenti nazzjonali, il-parlament Ewropej ma jistawx iwaslu għal responsabilità tagħhom fejn nistgħu nsibu dan. Hemm alternativa li tista' tilħaq mal-kondizzjonijiet ta' demokrazija jiena nemmen li mhux il-każ u l-parlamenti għandhom jifdu mill-esperjenzi riżorsi tagħhom, il-kapaċità intellettwali tagħhom, fid-diversità tagħhom u mill-iktar l-aħjar xogħol intellettwali kontemporanju b'mod pluralista. Jiena naf illi f'din is-sena ta' ċittadinanza Ewropea illi aħna bħala parlamentari intom il-bażi eletta tal-Unjoni Ewropea, eletti mill-ċittadini, mill-elettorati tagħkom. Jiena nixtieqkom l isba xewqat fid diskussjonijiet tagħkom u fl istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, partikolarment fid-dialogu mal-elettorat, iċ-ċittadini tal-Ewropa. Iċ-ċittadini jafdawkom bħala parlament meta jivvotaw u għandhom ċertu aspettattivi tal-parlamenti illi jwiġbu għal bżonnijiet tagħhom. Jiena nilqa iż fl-influenza u anke fit ta' deċiżjonijiet li l-Parlament Ewropew per eżempju fostom fil-proċess multjanwali tal-budget. Din hija seta illi il-Parlament ma kellux meta jiena żor ta'wek bħala President tal-Kunsill tal-Ministri tal-Kultura fl-1996 u nifraħilkom ukoll illi jintom twettqu din ir responsabilità fi iċ-ċittadini tal-Ewropa. Kif setaw il-fondaturi tal-Unjoni Ewropea jwieġbu għal ċirkostanzi korrenti? Nafu kemm L-istituzzjonijiet ħadmu biex jelbu il-kriżi illi l-Unjoni qed tiffaċċa mill-bidu tagħha kif is-siltu biex ikollhom ċertu azzjonijiet f'waqthom ma nistawx ninjoraw il-fatt li ċittadini Ewropej edin ibatu l-konsegwenzi tal-azzjonijiet u l-opinjonijiet ta' korpi pal-mumma rating agencies li huma m'għandhomx ebda responsabiltajiet mhux bħal parlamenti ħafna miċ-ċittadini fl-Ewropa jaraw il-crisis il-kriżi bħala xi ħaġa li hija eh, hemm ċertu diskrepanza, ċertu tardjar. Nuqqas ta' solidarità magħhom fil-ċirkostanzi ekonomiċi medda tagħhom u ma jħossu illi f'termini ġenerali il-narrativa ekonomika ta' snin li għaddew kienet immeċija minn ċertu tħassib ċertu reġunijiet tekniċi, per eżempju kalkoli li huma astratti u li ma jaħdux mill-problema reali li huma mmexxija minn konsiderazzjoni tal-impatt ta' tali miżuri fuq swieq spekulattivi iktar milli mmexxija minn ċertu ammont ta' kompassjoni empatija bil fid-dawl tal-situazzjoni tal ta' ċittadini Ewropej li huma membri tal-Unjoni u tar riżorsi kollha tal-kapaċità Ewropea politika soċjali, ekonomika, intellettwali li li dawn forsi setaw in konsiderazzjoni kieku dawn kellu jingħaqdu flimkien ma' spiritu morali tal-Unjoni. Fid-daw tant fl-sfidi li qed l-Ewropa partikolarment fil-qatt ma nistawx nafdaw biss f'modell egemoniku u neskludu modelli oħrajn illi forsi jistaw jindirizzaw problemi tagħna billi naċċettaw biss teorija ekonomika loġistika li għanda assunzjonijiet dojo u li ma jistawx jiġu affrontati b'indifferenza għal konsegwenzi soċjali u l-eżitu tagħhom. Lelejn minn kwalunkwe diskors spazju ekonomiku ta' kontesta bejn dak li u dajif u dak li ju b'saħħittu Iċ-ċittadini jixtiequ jkun hemm iktar solidarjetà, impenn lej koeżjoni u retorika inklużiva li hija xirqa għal politika li qed tevolvi u li hija ansjuża li tlaħħa ċertu ġejjini ta' paċi, prosperità, inklużjoni b'mod sostenibbli. U dini hija sfida kbira. Mhux biss għaliex kieku aħna nfallu jkollna riskju ta' kriżi ekonomika li twassalna għal kriżi tal-leġitimità għall-Unjoni. Unjoni li wara kollox fit-trattati tagħha hija bbażata fuq valuri bħal per eżempju rispett ta' dinjità personali, il-libertà, demokrazija, ugwaljanza u l-istat ta' dritt kif ukoll rispett għad drittijiet tal-bniedem. U l-Unjoni għandha leċitimità tagħha mill-appoġġ ta' ċittadini tagħha, l-konnessjoni ma' ċittadini u l-twemmin tagħhom li l-Unjoni Ewropea hija għalihom, edha hemm għalihom u dan huwa fundamentali. Minajra aħna se niżvijaw ċittadini għandhom eh, appell f'dan ir-rigward. Huma għandhom bżonn ta' iktar assigurazzjoni hawnhekk li l-Unjoni ser iżżomm it-twemmin tagħha fit-trattati li bbażawha. Snin ilu Jacques Delors qal l-Ewropa għandna bżonn ta' ruħ U dan għadu minnu m'għandniex ninsew li aħna l-werrieta ta' valuri Ewropej tant importanti, demokrazija griga, il-liġijiet rumani, il-tradizzjoni ġudeo-kristjana, il-riformi, eh, il revoluzjoni demokratika li bdiet ġewwa Franza l-Ewropa hija ħafna iktar minn spazju ekonomiku li fih iċ-ċittadini tagħna huma mistiedna jew mitluba li jiżviluppaw ħajjithom għal servizz ta' modell astrat tal-ekonomija u tas-soċjetà u l eh, idea u l-enin tiegħu huma meqjusa u fil-elezzjonijiet demokratiċi. Aħna għanna nibnu fuq dawn il-valuri tal-Unjoni, valuri li jinkludu koezjoni u solidarjetà fost l-Istati membri, fost iċ-ċittadini tal-Unjoni tagħna u bejn l-Unjoni Ewropea u l-bqija tad-dinja aħna għanna bżon naħdmu l-kol fl-imkien li nibnu futura ħjar il-kol fl-imkien kif għal Jacques Delors ukoll għal din il-krizi preżenti l-Europa mhux biss għandha bżonn min uh, eh, jitfinnar għandha bżonn ta' periti, ta' arkitetti. U għalda stant, uh, eh, aħna irridu nerġaw li l ewropa uh, eh, f'sitwazzjoni ta' aktar tkabbir sostenibli u ta' impjiegi Mem xejn ta' taħsara soċjetà u li jeqret lill individwu milli għat, għat kontinu fost, mod partikolari fost iż-żaza. B-26 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea li qegħdin qiegħda 5.7 miljun iż-żagħżugħu żagħżugħa u 115 miljun persuna bħalissa qegħdin friskju ta' faqar esklużjoni soċjali. Aħna ma nistgħux nippermettu li dan ikompli għaddej Il-presidenti irlandiżi fil-passat dejjem bnew fuq l-ispirtu ta' trattati u il-presidenza irlandiża issa poġġiet il-ħolqien ta' ktar xogħlijiet fuq net tal-aġenda tagħha. Il-Kunsill Ewropew qabel li fatt li indirizzaw il-kwistjoni tal-qatt hija l-iktar sfida soċjali kbira li għandna qudiemna. U waqt is-summit soċjali x xar li għadda sur President smajna dwar ir-reperkussjonijiet tal-qat u l-faqar fl-Unjoni Ewropea għal daqstant jiena inħeġġeġ għal ftehim l intlaħa fil-Kunsill Ewropew fifrar fuq l-inizjattiva tal-xogħlijiet fost iż-żgħażagħ u nħeġġeġ il-Kummissjoni biex dan tagħmlu operattiv sa mill-bidu tas-sena d-dieħla. Din hija kwistjoni urġenti ħafna għal daqstant jien ukoll nil ftehim li intlaħaq fil kunsil fuq il-Youth Guarantee li jassikura li żgħażagħ kollha taħt il-25 sena tassiguralhom eh, impjiegi, edukazzjoni, apprentista ta' taħriġ eh, fi żmien erba' xhur wara li dawn ikunu qiegħda. Aħna rridu nassiguraw li n-nisa wkoll jipparteċipaw fuq il-post tax-xogħol bħal kulħadd u ħaddiema iktar kbar fleta ma, ma jiġux emarġinati. U bekk eh, ikun hemm situazzjoni li toffri xogħlijiet għal kulħadd fuq medda twila ta' żmien. Hekk nassiguraw li l ċittadini tagħna li ma, ma jispiċċawx esklużi mill-parteċipazzjoni soċjali mod partikolari fil-komunità fil propja. Aħna wkoll rridu nħedġu li nies biex u iktar xogħlijiet, rridu nagħtu iktar valur u iktar appoġġ lil SMEs. din hija s-sinsla ta' ħafna mill-komunitajiet. Aħna rridu ngħinu lil dawk li rridu u opportunitajiet għal-jom infusom u għal oħrajn rridu nkoraġixxu wkoll iktar kreativita, innovazzjoni u iktar negozju. Viżjoni ġeneruża tal-Ewropa mhijiex waħda li tintilef fil-klim biss. Il-mudell Ewropew ispira lil ħafna oħrajn fi triqthom lejn paċi u istituzzjonijiet demokratiċi u waqt li forsi ma tantx konna qed naraw dawn f'dawn l-aħħar snin, l-Unjoni Ewropea xorta tista' tkun eh, eh, tama u inkoraġġiment għal ħafna nies inqas iktar sfortunati minna fid-dinja. Aħna rridu nitkellmu eh, b'mod vuċi waħda fuq il-bidla fil-klima u nirrikonoxxu l-problema globali li għandna. Għaliex hemm min qed iħallas prezz qoli ħafna anki issa waqt li qed nitkellmu hawnhekk illum l-Ewropa ovvjament hija l-ikbar donatur fil-ġida kontra il-ġuħ u l-isforzi għal għalik l-kulħat u l-Europa titkompli tibni fuq dan. U għal stant l-Unjoni Ewropea kif tista tinaqat mal-bqija tad dinja dan u għattest test importanti ħafna fl autorita tagħha u l-kredibilità tagħha. L-Unjoni Ewropea ser tippermetti li diffikultajiet ekonomiċi tagħha li jimminaw l sfidi globali li għandna l llum il-faqar, eh, il-ġuħ, il-drittijiet tal-bniedem, il-klima. Nispera li le Aħna rridu nkomplu ngħidu l-idealizmu fil-qofol tal-viżjoni Ewropea u ngħidu li rridu niddedikaw ruħna biex nsolvu dawn il-problemi f'solidarjetà ma' msieħ oħrajn u nispera li dan isir. U fil-fat, il-mizzuri li jihdu post l-anijiet ta' svilup tal-millenju kif nirrispettaw id-diversità, nirrikonoxxu toroq differenti għall-iżvilupp u jkollna id-drittijiet tal-bniedem fil-qofol ta' kollox dan ikun test kbir mhux biss tal-Ewropa iżda l-komunità globali. Jiena nemmen li Unjoni Ewropea nemmen fl-Unjoni Ewropea li ikkolla kuraġġ biex tiffaċċja il-passat tagħha anka il-perjodi koro fil-passat. ċertu onestà, u tħares lejn il-futur b'impenn u valuri li huma inklużivi tal-umanità kollha ħidma li tirrispetta d-diversità u bekk ikollha kontribut importanti ħafna mhux biss l-istess ċittadini tagħha ġewwa l-Ewropa stess iżda għal komunità globali. Tista' tkun fuq dimnet biex toħloq globalizzazzjoni etika li tikkonoxxi il-responsabilitajiet interġenerazzjonali. Diskors integrat dan it-tip li jista' jippermetti dan kollu ikolli ngħid li ma jeżistix bħalissa il-narrativa li tider li tinsab maqbuda f'kwistjonijiet intellettwali. fi struttura ta' ħsibijiet li jidher li ħadd ma qed jisfida u jidher li qiegħda mwaħla u xi kultant anke jkollha nuqqas ta' rieda li toħroġ minn din is-sitwazzjoni. Fin-nuqqas ta' dan kollu, l-fat li ma tikkonsidrax modelli oħrajn u approċċi oħrajn, edin nirriskjaw li aħna ser nidħlu eh, f'tip ta' potenza morali u intellettuali. U aħna wkoll għandna disponibilità tagħna u nerġa' nirrepeti eh, xogħol intellettuali u radikali mill-passat. Hemm fil-wirt intellettuali tagħna hemm tant affarijiet importanti u tajbin li nistgħu niksbu, nistgħu nużaw Per eżempju, dan kollu jikkaratterizza l kim sejjaħ European Enlightenment ġej kollu minn ideat oħrajn tal-passat, hemm eżempji mm, b'saħħithom ħafna ta' taħsibijiet radikali. U qatt ma ninsew l-eżempju li inata minn dawk il-ħsibijiet eh, fil-passat, Diderot, Kant u Herder, dawn fi żminijietom identifikaw dan il-ħsieb ta' enlightenment bispinta kbira u ma sfidaw dak kollu li kienu qegħdin jaraw bil-kidbit tagħhom uh, u bil-ħsibijiet tagħhom l-ekonomija li qegħdin naraw qudiemna llum li hija mudell eġemoniku ta' teorija ekonomika mhux biss fl-Ewropa hija il-ħasra il-erda ta' żminijiet tagħna. Din l-ekonomija neoklassika hija ovvjament utli għal mm, xogħlijiet limitati u definiti, iżda mhijiex bizzejet, però bħala approċċ għal problemi tagħna għal futur tagħna. Għandna bżonn ta' modelli sostantivi pluralisti politiċi ekonomiċi u mod tajjeb ta' kif dawn nippreżentawhom. U jien naħseb li dan huwa possibbli minħabba li il-modell dominanti ta' dan il-metodu jiddefinixxi mhux biss id-diskors għażliet ta' politika wkoll hemm bżonn li modelli ġodda ta', ta rabta bejn ekonomija, soċieta u politika dawn huma meħtieġa għal għażliet pluralisti u ġenwini. Mhux biss biex nitkellmu dwar accountability demokratika fir rigward tal-sfidi li għanna qoddimna. Jekk aħna rridu nindirizzaw l-sfidi li għanna qoddimna bħalissa, bħala parlamentari Ewropej jinkoraġġikom biex permettu li dawn il-modelli jidħlu fi diskors Ewropew. Tippermettu l jitħlu fl-istruttura tal-parlament ta'kom u fl-istruttura eh, istituzzjonali tal-Unjoni. U biex però biex niksbu dan, ir ruol tal-intellettuali pubbliċi u wkoll wieħed urġenti ħafna. Huma mitluba li jgħidu b'mod pubbliku u biċċar li l-problemi tal-Ewropa mihomx sempliċiment problemi tekniċi u ovvjament lanqas ma jistaw jiġu solvuti minn miżuri teknokratiċi għaskapitu tal-accountability demokratika. The suggestion that citizens and their Iċ-ċittadini u rappreżenti tagħhom mihomx ehm, kapaċi bizzejed biex jagħmlu ċertu deċiżjonijiet fuq ċertu politiċi li jagħmlu differenza f'ħajjithom kemm dwar il qat il-housing, is-saħħa, l-edukazzjoni u l-ambjent dawn kollha għandhom implikazzjonijiet kbar ħafna fir-rigward tal-leġittimità. Din qed tisfida d demokrazija nnifisha verżjoni fl-ispazju ekonomiku tagħna. Jekk din tiġi tużata biex tissostitwixxi n-nies, soċjetajiet, l-istati u titlef il-konnessjoni tagħhom mal-istorja, mal-isfidi kontemporani u għandu nuqqas ta' konnessjoni morali mal-etika ta' solidarjetà li aħna issa għandna bżonn din tkun qed tevadi iktar milli tiffaċċja l-isfidi tagħna. Unjoni Ewropea trid tiġi rispettata bħala proġett kbir u proġett kbir li wkoll jista' jkun għandha tikseb tikseb il-wirt intellettwali tagħha u tużaħ sew dan il-wirt intellettwali. Dinja unjoni autentika jekk tiġi karatterizzata minn solidarjetà. Ser nikkonkludi, jekk l-Unjoni Ewropea u il-prospetti tagħha ma jkunux ta' dan il-karattru autentiku bħalissa, irrid issir bidla, irrid tissir bidla permezz ta' aktar kuxjenza aktar impenn u kol permezz ta' idealiżmu ta' saħan intellettwali u kuraġġ morali li wassal lill-fundaturi tal-Unjoni tagħna jagħmlu li jagħmlu irridu nużaw l-istorja, n-nies tal-Ewropa u naqsmu l-possibilitajiet kollha li għandna. Kiku aħna kellna nqisu in-nies tagħna bħala variables ta' rating agencies, aġenziji li mhumiex responsabbli għal ħadd u mm, huma spiss fallibbli f'ħafna okkażjonijiet. Hekk flok ċittadini nispiċċaw f'sitwazzjoni konna sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini saru sempliċement konsumaturi. in again derived from assumptions that are weak. U dan kollu ġejn minn assunzjoniet li huma ideat li huma um, dajfa u li jistgħu jkunu fallibli. U għal daqstant nitlob li d-deċiżjonijiet tagħna jkunu normattivi u mhux biss eh, teknokratiċi fiskalment. Għanna niddefendu nsaħħu demokrazija. Jiena nirrikonoxxi u hawnhekk se nkun ċar ħafna magħkom li jiena nemmen li nemmen ħafna fl-importanza ta' ekonomija loġistika. U nemmen li dawn il-metodi għandhom jiġu użati għal dan il-Multidisciplinary Scholarship li tant għanna bżon palissa biex insolvu dawn l-sfidi li għanna qoddimna. U jekk aħna ser nortu biss fuq approċċ teknokratiku mhux ser ikun biżejjed ser infallu. Aħna għanna nużaw il-paċu u prosperità li raw il missirijiet l-Ewropa. il, il, il l ewropa u rridu niffaċċjaw l-ċirkostanzi li għanna u dimna u namlu nħol u strategija li tibni fuq riċerka, scholarships u x-xjenza soċjali kollha kif ukoll l-etika u l-filosofija. President, membri tal-Parlament, Kummissarju, kapijiet tal-gruppi, mid-diversitajiet, mill-istorja diversifikata tagħna, mill-problemi tagħna, mill bizat u l-aspirazzjonijiet tagħna, jiena nispera li nkunu nistgħu naslu għal sfond mimli kuluri. U dan kollu juri dak li jinsab fl-spirtu umanu fit-tama tal-bniedem. Dak li huwa importanti fl-aħħar mill-aħħar huwa x-xogħol, ix-xogħol tagħna l-koll, aħna naħdmu flimkien kooperazzjoni mod eh, miftuħa l-bqija tad-dinja, nieħdu ħsieb id-dinja fost il-ġenerazzjonijiet għal ġenerazzjonijiet futuri u ninġabru mal-bqija tan-nies, mal-bqija tal-ċittadini bħala nies kollan daqs għal daqstant iċ-ċittadini jew nippermettula ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jridu jaraw bidla biex joħorġu minn dan id-dlam jidħlu fid-dawl jaslu għad-dawl biex jiksbu xi ħaġa e, kif qal Friedrich Schiller fil-poezija tiegħu Ode to Freedom. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, President Higgins, għal dan il-diskors verament sabiħ. President, jina ma nafx jekk kull membru ta' din il-Kamra jaqbilx ma' kull punt żgħir li forsi semmejt, jiena nidubita li fil-fatt jaqblu ma' kollox, iżda jiena smajt b'entużjażmu kbir. Forsi mhux kulħadd kien entużjast daqsi f'din il-kamra iżda hemm ħaġa li nassigurak dwarha l-Irlanda huwa pajjiż verament fortunat li għandu kap ta' stat bħalek li għamil dan id-diskors verament sabiħ u inkoraġġejtna tant. Grazzi.